Il-Kirija Projderos. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει... Eżis κολέγγι. niftħu s-seduta għal darboħra u l-ewwel τα fuq l-aġenda tagħna tal-lum huwa r-rapport tas Gardini il rispons Ewropew aktar b'saħħtu għad-diżastri ir-rwol tal-protezzjoni ċivili u l-assistenza umanitarja. Se nibdew id-dibattitu tagħna dalodu bir-rapporter tagħna, Signora Gardini għandek il-mikrofonu għal erba' minuti. Grazzi. Ħafna sur President, Signora President. Il-lodwa tajba Kummissjoni,